dwar ir-rapport annwali tal-2012-2013 dwar is-sussidjarità u proporzjonalità, il-rapport tas Sur Karim. Sur Karim, ek joġbok, għandek erba minuti. President, Komissarju, kollegi, il-kumplament tal-ġurnata tajba kollega għalli jħobb daħħa għalli li jiena għet jistenna bil-ħerqa il-proposti għal fuq dan il- kwistjoni ta' suġġerita proporzjonalità u jiena tħaqtlu għax issa ili ħafna snin niprova verament li nizviluppaw il-mod aħjar ta' kif aħna il-proċessi ta' leġizlazzjoni u kif nittieħdu d-deċiżjonijiet imur għall-aħjar. Jiena x-xogħol ma għamiltux waħdi nirringrazzja il shadow rapporters li issa ilhom ta' Dios Maddi Delvo, Signora Kaufman, eh, Sur Pinto, u l-kollegi pal-Signora Nibler li tilqa' kif qed nitkellem issa. Kollegi, dan huwa punt importanti għall-Unjoni Ewropea u anki għal pajizi Renjunit. Jina verament nemmen li il-Renjunit u l-Unjoni Ewropea ikunu iktar qawwija flimkien u nispera li bil-proposti nkunu nistgħu verament insaħħu il-xogħol ta' kif jaħdem dan il-Parlament u mal-Parlamenti Nazzjonali il naraw ukoll li dan ikun għalġit għall-Europa kollha. U forsi dan se jkun l-aħħar ċans li jena għandi biex nagħmel proposti ta' dan it-tip għax aħna se jkollna referendum kif ta' tajjeb fir-Renju Unit. U e, għalissa l-affarijiet mhumiex ċari dwar dan ir-referendum. Imma iċ-ċittadini l-kostituenti tagħna kif jasbuha fuq dan is-suġġett? forsi ma jirrikonoxux id-dettalji u forsi l-smijiet li natu imma jeduna ta' spiss wis li l-Unjoni Ewropea hija il-bot wis minnhom li tagħmel ħafna affarijiet imma xi kultant ikun għal xejn u aħna bħala parlament hemm bżonn nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet tant importanti. Huwa importanti wkoll kolla responsabilità demokratika tagħna u speċjalment jekk dawn ir-riformi ma jiġux mill-qwa nkunu qegħdin naqgħu fin-nażba ta' dawk li verament iridu ikisslu l-Unjoni Ewropea u jdajfu ċittadini kollha tagħna. Dan ma rridux naraw li jiġri għalek il mesċeja nazjonali tana u kol talbuna biex nikkonsidraw ehm, dan kollu biex naraw kif se niproċedu fil-fatt. Jekk il-mod ta' teħita deċiżjonijiet ehm, tal-Unjoni huwa il-bot wis biċ-ċittadini, jidħlu wkoll kwistjonijiet ta' drittijiet, responsabiltajiet bżon bżonn li l-Parlamenti Nazzjonali ikunu iktar viċini tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni tagħna bekk insaħħu li nafusna u nħassu l-ulom. Il-House of Commons, il-Komitat tal-Iskrutinju tal-Unjoni, ngħid li mux tant, ma jaħdimx tant tajjeb u ma nirrekomendawx il-mod ta' kif jaħdem dan bħala l-mod ta' kif iridu inkomplu. Imma jekk l-Unjoni Ewropea qed tagħmel wisq, is-sussidjarità l-opinjonijiet raġonati mill-Parlamenti Nazzjonali olow imma il-parlamenti mhux il-parlamenti kollha tagħna jaħdmu bl-istess mod il-prinċipju ta' sussidjarjetà ma jiġix indirizzat kif suppost fil-impact assessment tagħna. Fir-rapport ninkoraġġix li jkun hemm iktar parteċipazzjoni mill-parlamenti nazzjonali ta' green papers u white papers pereżempju. Dan jista' jinkludi wkoll dibattiti annwali mal eh, Komissjoni li kollha Komissjoni Ewropea mal-Parlamenti Nazzjonali. Dan bekk e, eh, jippermetti li l-Parlamenti Nazzjonali li jimplementaw aħjar il-liġijiet li ngħaddu tada u anki għall-iskadenzi ta' konsultazzjoni ta' tminġimat ġimgħat kont is-subsidjariti ċek naħseb li ta' min inkomplu eh, intawluwa għandi numru ta' proposti oħra li nsibu fil-rapport li nsemmihom iktar tard meta nkun qed nagħlqu dibattitu. Imma jien il-kollegi ngħidilhom li m'għandniex minn xiex nibża meta ngħidu li nirdu nagħtu iktar poteri lil parlament tagħna u dawk nazzjonali biex naħdmu iktar minn qrib biex il-leġiżlazzjoni li ngħaddu tkun tot, tkun iċ-ċittadini jaraw bħala xi ħaġa valida. Grazzi ħafna. Signora Kommissarju, Nishtiq nirringrazzja il-Sinjur Karim fuq dan il-rapport verament tajjeb dwar is sussidjarità u proporzjonalità 2012-2013. Għal-Komissjoni dan is suġġett għandu ikun fil-qalba tal-proċess demokratiku tal-Unjoni Ewropea għax liktar ħaġa importanti li nkunu nitkellmu b'qawwa fuq l-affarijiet importanti u fuq l-affarijiet inqas importanti ma, ma nitkellmux daqshekk bil-qawwi. Il-Parlament istituzzjoni taħra nixtiequ li aħna intejbu l-mod ta' kif naħsbu għas sussidjarjetà u naraw li l-proposti kollha jkunu jaqblu ma' dan il-prinċipju. Parlamenti nazzjonali għandhom rwol importanti ħafna fuq il-monitoraġġ the report calls on the commission to deepen its relations with the national parliaments and U tajjeb li jkollna dibattitu ta' kull sena mal-Parlamenti Nazzjonali, il-Kummissjoni ta' Juncker jixtieq li jkompli jiżvolġi dan din is-sħubija mal-Parlamenti Nazzjonali. Dan minn l-2014 il-kommissarji għamlu iktar minn 270 zjara fil-parlamenti nazjonali. Aħna sen komplu namlu dawn iż-żjarat biex nispjegaw dak li qegħdin namlu x-xogħol tagħna nisimgħu wkoll it-tħassib tal-parlamenti nazzjonali. Il-rapport jissuġġerixxi wkoll dawn il-linji gwida għall impact assessments f'Mejju tas-sena l-oħra il-Kummissjoni adottat il-pakket ta' regolamenti aħjar. Dan il-qafas jinkludi numru ta' miżuri sabiex il-policy making tal-Kommissjoni tkun iktar trasparenti bbażata fuq il-provi. Linji gwida imtejba fuq dawn l-impact assessments u anki l-evalwazzjonijiet ta' liġijiet li diġa jeżistu. Il-linji gwida reveduti u kol jinkludu fuq analizi fuq ta' proporzjonalità u anki strument għal bażi legali ta' proposta tal-proposti u l-aspetti kollha ta' sussidjarità ta' u proporzjonalità. Il-pakket joħloq board ta' skrutinju biex jistudja il-kwalità ta' l-istudji tal-impatt. Il-board ikun responsabli u kol biex jagħmel rekomendazzjonijiet tal-titjib inkludu sussodjarita proporzjonalità. Meta dawn ċerti aspetti ma jkunux ġew ikkonsidrati. Il-rapport li jitlob l-istituzzjonijiet biex il-sussidjariti, il-checks ta' sussidjarità issiru qabel jiġi adottat il-dokument aħħar il-Kommissjoni hija sodisfatta li tliet istituzzjonijiet għadhom kemm qablu fuq eh, għandhom ftejjim interistituzzjonali dwar better lawmaking dan il-ftejim hija ti iktar importanza u jiżgura li l-prinċipju tas sussidjarjetà l proporzjonalità jiġu rispettati mod komplet meta ikunem tiġi studjat l-impatt tal-leġislazzjoni. Dan jobbliga l komissjoni biex jispjega fil-Explanatory Memoranda u jiġġustifika kollox fid-daw ta' sussidjarità sa' u koll il-Parlament Ewropo u l-Kunsill meta dawn jaraw li hemm il-bżonn jagħmlu ukoll impact assessments fuq kull tip ta' emenda li tkun saret fuq il-proposta ta' qabel tal-Kummissjoni. Tajjeb għalhekk li l-istituzzjonijiet kollha qablu għax nafu li sussidjarita proporzjonalità huma importanti ħafna. Jien nixtieq nseħ il-moħħ il-kull deputat li l-Kummissjoni se tiżgura li l-prinċipji ta' sussidjarita proporzjonalità jibqgħu fil-qalba tal-proċess demokratiku tal-Ewropa. Aħna nistennew bil-ħerqa biex naħdmu mal-istituzzjonijiet l-oħra kollha skont dan il-qafas biex naraw li kull biċċa leġislazzjoni tkun qed tirrispetta dawn il-fatturi. Grazzi ħafna. Grazzi, Kummissarju. Issa nisimaw għamela tistur Ġadowski għal żewġ minuti. President, kollegi, jiena wkoll nirringrazzja lill kollega Karim għal din il-dan il-rapport fil-parti ta' analizi u fil-parti anki illi proponi riformi. Bla dubju, dan il-rapport huwa pjuttost britanniku illi qed jitrob koerenza. Però rridu najdu kollox, u rridu anki Eh, morru sal-konsekwenzi kolla. L-istituzzjonijiet Ewropea jiddikjaraw e li huma jirrispettaw il-prinċipi ta' proporzjonalità u sussidjarjetà. U għal din raġuni e, jekk jagħmlu dawn id-dikjarazzjonijiet iridu jkunu iktar koerenti. Dawn il dawn mhumiex kunċetti astratti. Is-sussidjarjetà hija marbuta ma' ma' liġi tajba mingħajr ċentralizmu, mingħajr Eh, demokrazija zejda bżon li kunem iktar enerġija, iktar kompetizjoni eh, inna Europa u anki għall stati membri kollha. Għal daqstan jina nħoss li rridu naslu għal din il-konklużjoni u nirriflettu fuq il-possibilitajiet tal-parlamenti nazjonali biex nkunu nistaw niksbu il-sussidjarjetà. U jiena Eh, anki il eh, jista jkollna anki il mekanizmi tal-karta ħamra koll eh, fil-parlament. Hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri u l-parlamenti tagħhom. Iktar ftuħ, iktar kuraġġ. Il-Parlament Ewropew ma jridx iqis il-Parlamenti Nazzjonali bħala kompetizzjoni magħhom E, jekk dan għajsu, jisir il-kontribuzzjoni e, tkun tajba mm, għal għal possibilità li wieħed jagħmel liġijiet fl-Ewropa. E, signora Stevens. Grazzi, kollegi. Jena għal jena rapporter għal parir mill-Kumitat tal-Empl fil-opinjoni tagħna aħna għamilna xi rakkomandazzjonijiet. L-ewwel nett il-Kumitati tal-Istati Membri jridu japplikaw eh, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità eh, fil-qafas tal-affarijiet soċjali u tal-impjigi. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà wkoll jitlob illi il-leġislaturi iħarsu anki lejn il-valur miżjut tal-leġislazzjoni ġdida barra minn hekk ir-rol tal-Parlamenti Nazzjonali għandi ġim saħħa Ah, għandi anki komment personali, jiena nitlob biex naħdmu għal biex ikunem entità indipendenti biex eh, eh, issir e, e, evalwazzjoni tal-impatt. Jiena nħoss illi il-liġ il-liġi għanda tiġi konsiderata anki proposta l-Kommissjoni u importanti li naraw jekk il anki l-emendi għandhom jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarieta. Grazie. Is-sur Xulin. E signora Xulin al minuta. Grazie. Grazie anche al rapporter Karim. Jena kontenta eh, li etnara li jem rakkomandazzjoniet dan il-rapport rakkomandazzjonijiet li proponejna anke aħna fil-komitat tana. skont dawn il-prinċipi aħna nistaw eh, niksbu li ġijiet vantaġġ ta' ċittadini. Il-Kumitat tagħna ħadem ħafna biex il-Kummissjoni tkun tista' tissemplifika anki il-proċedura għal finanzjamenti tal-Unjoni Ewropea skont dawn il-prinċipji ta' proporzjonalità u sussidjarjetà għal daqstant irridu nimiraw nejn ir-riżultati u l-Kummissjoni Ewropea għandha tindika anki l-evalwazzjonijiet fil-kuntest multiannuali ta' finanzjament. Dawn huma l-prinċipi fondamentali. Grazzi. Is-sur e Begin għal-minuta. E Begin għal-minuta. Grazzi. Jien għat nitkellem flok David Borrelli fil-Kumitat tal-Affarijiet Internazzjonali. Il-kwistjoni ta' sussidjarjetà u proporzjonalità hija importanti ħafna għaliex e, u jirrigwarda l-rapport tal-ċittadini mal-Istati membri. Dan mandux biss għandu anki impatt fuq il-politika kommerċali. L-ewwel net il-kwistjoni tal-ISTS li hija kwistjoni li bħalissa edha eh, toħloq ħafna konflitti bejn is-seta tal-Unjoni Ewropea u sovranità tal-Istati membri. Tini kwistjoni anki il-kwistjoni tal-assistenza makrofinanzjarja. Il-President qed jitlob li l-kellima titkellem bil-mod. Tini net il-kwistjoni tal-assistenza makrofinanzjara. Iktar kontrolli ex ante u ex post u ma neċessari biex ikun nistgħu nagħmlu evalwazzjoni tal-proporzjoni tal-assistenza li nofru għal partners tagħna u fl-istess ħin ninsaħħu l-kontroll tal-Parlament. It-tielet punt huwa it-temi ta' trasparenza u tal-evalwazzjoni ta' impatt ta' trattati internazzjonali biex dawn ikunu verament sinċiri, affidabbli u koerenti. E l-imprezi għandhom jiġu coinvolti u koll, e, specialment fil-SMEs, e, kif għadna fil-parir tal-Komitat tal-Affarijiet Internazjonali. Barra minn hekk is-sussidjar tal-professjoni huma elementi ċentrali għal-kummerċ, kif nistgħu aħna namlu biex inkunu nistgħu nerżqu dejjem iktar in ċittadin Jiena nħoss li politika kommerċjali ma tistax tiġi eskluża. Grazzi. Grazzi. Issa, Sur Zvifka. Grazie, President. Komissarju, kollegi, il-na snin issa e nikkooperaw mal-kollega Karim fuq dan il-rapport annuali fuq il-sussidjarjetà u l-proporzjonalità fil-sistema leġislativa tal-Unjoni Ewropea. Kull darba aħna narannamlu proposti ġodda, analizi fondi ta' dak li rridu namlu u hija ħaġa tajba kieku aħna ngħaddu għal attivazzjoni konkreta għax bla dubju dan jista' jkollu biss effett pożittiv fuq il-kwalità tal-liġijiet tagħna. Is-sussidjarità e l proporzjonalità huma importanti ħafna fil-proċess leġislattiv l-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi l-punta tluq għal liġi tal-komunità u dana specialment meta jisu illi fl-istati membri hemm anki min jesprimi ruħu kontra l unjon Ewropea. Ħafna minna najdu nistaqsu xi l unjon Ewropea għax toħloq liġi komplikata u għaliex għandha teżisti u għal din ir-raġuni l-proporzjonalità sussinjarità kif e, e, għal anki sur Karim flimkien ma' proċess ta' evalwazzjoni tal-effetti hija ċentrali dan rridu najduh fl-attività tagħna, rridu anki norbtu dan mal mal eh, mal-komprensjoni tal-liġi. ċittadini kollha għandhom jifmu li l-liġi tal-komunità għandha valur miżjut u mhijiex ħaġa li qed noħolqu aħna għal għal valuri fih nifsu. Anki il-gvernijiet nazjonali għandhom iktar jihdu sem iktar f'din il-f'dan il-ħolqien tal-liġijiet u anki eh, fil-espressjoni tal-opinjonijiet tagħhom iridu jkunu iktar attivi wkoll dan kemm kemm fuq dak li għandu x'aqsma l-proposti għall-Kummissjoni Ewropea kif ukoll eh, fuq il-liġi aħarija illi toħroġ minn negozjati tal-Parlament mal-Kunsill. Jiena nħoss illi l-iskadenzi biex jiġu prezentati l-pozizjonijiet tal-Parlamenti Nazjonali għandha tiġi estiża. Għandna insaħħu rwol tal-Parlamenti Nazjonali. Għastant il-proposta ta' innovazzjoni tal-kollega Karim li nintroduċu eh, il-karta ħadra biex il-Parlamenti eh, Nazjonali kun jistaw jagħmlu proposti eh, tajbin il-Kommissjoni Ewropea nħossi li hija proposta tajba ħafna. Grazie. Issa il-onorevoli Delvo għazewx minuti u nofs. Grazzi ħafna, President, Signora Komissarju, jina naħseb li għedin naqblu kolla biex innerġaw infakru sa' kem u kem huma importanti dawn il-prinċipji ta' sussidjarità u proporzjonalità sabiex l-Unjoni tkun eqreb ċittadini. Huma importanti sabiex taħdem tajjeb l-Unjoni Ewropea dawn il-prinċipji ma jridux mandomx eh, jostakolaw l-Unjoni Ewropea dawn il-prinċipji jridu jiġu bilanċjati mal-mod eh, ta' kif jaħdmu l-istituzzjonijiet tajjeb. Eh, ovvjament rridu nkunu raġonevoli. Dan ir-rapport qiegħed jeddet dan il-bilanċ li huwa fraġli ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Jiena ma rridu ma rridux naraw li aħna nkunu qegħdin naġevolaw dawk li huma eurosettiċi dan ir-rapport se joħloq iktar proċeduri fil-proċess leġislattiv tagħna u iktar em, iktar se jkun hemm iktar tul proċeduri bħal dawn se jirrendu il-ħajja iktar diffiċli ta' dan il-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-Unjoni Ewropea, l-ċittadini tagħna jridu nintuhom Unjoni Ewropea li taħdem tajjeb, li tkun effiċjenti skont l-interessi tagħhom. Unjoni Ewropea li tkun tista' tirrispondi għall-isfidi um, u li dejjem tkun viċin tal-popli li tista' taġġixxi mod komuni anki għal dan ir-rispett reċiproku. Għalhekk dawk bħal daw għal-nom ta' dawk li jemnu f'Unjoni Ewropea bħal di, nixtieq li jiena nagħmel appell biex intom eh, tivutaw l-emendi tal-grupp tal-SND. tal grupp tal snd Ġifiri tajjeb li aħna naraw il-dan il-prinċip ta' sussidjarita nsaħħuhom imma President, jiena ma naqbilx ma' rapporter, naħseb dan fimtuħ sissa fuq is-sussidjar proporzjonalità jiena xorta nirringrazzjah għax hu kien ġust u anki ikkolabora b'mod verament tajjeb. Grazzi. Kallun minut. Eh, onorevoli Henkel, għal-minuta, Signori, jiena naqbel perfettament ma' l-Onorevoli Kamil, però fil-lingwa tiegħi memx kell moħra għal sussidjarjetà u dana xi fisser illi jekk f'Hamburg hemm problema iridu jkunu jistgħu jisolvuh u jibatuh Berlin u għek Berlin ma jkunux jistaw jirsolvuh jibatuh lej Brussel. Però fil-fat hem reazzjoni kontinua kontra dan il-prinċipju ta' sussidjarieta. Propju l-euro, il-fat li għanna euro għal kulħadd iwassal e għal ċentralizzazzjoni u din hija edha twassal għal ċentralizzazzjoni u qed iwassal anki għal fatt li ċittadini huma l-bot minn Brussell u qed inaqqas il-kompetittività tal-Eurozona u jwassal anki għal radikalizzazzjoni għalhekk jiena nħoss illi l-euro il-munita waħda toħlo iktar ċentralizzazzjoni u twassal għal problemi, għal konflitti u għal daqstant għanna n-eliminawa. Issa, Marinio e Pinto, grazzi President. U għennet, mm, nsellem il-rapporter u nfaħar il-ħidma tijaw eh, f'dan il-rapport. President, kollegi, u għed mill-problemi liktar gravi fil-Unjoni Ewropea u għal-fat li il-ċittadini u mal-bot wis u anki ċerti stati membri huma l-bot mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jiena inħoss illi rapport tal-Onorevoli Karim qed jibda propju fuq dan il-problema. E, illi e, hemm problemi biex naslu għal applikazzjoni tajba tal-prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. U għal din ir-raġuni e, dan il-rapport se jwassal biex ikun hemm iktar prestiġu tal-Unjoni Ewropea u biex jwassal aktar riplejn iċ-ċittadini. Illi namlu dan eh, u importanti. U importanti li liġijiet ikunu mifuma u anki il-proċeduri għandhom ikunu mifuma mill-maġġoranza ta' ċittadini illi aħna fisimhom naħdmu. Ir-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej juru illi iċ-ċittadini huma dejjem iktar il-bot mill-Unjoni Ewropea u mill-istituzzjonijiet tal-komunità u f'dan is-sens jiena nixtieq għal darboħra infaħar il- xogħol tal-Onorevoli Karem u nfaħar l-isforz tiegħu biex eh, niġġieldu kontra din il-problema fl-Unjoni Ewropea. Jiena napoġġa il rapport sa nivota favur u għandi biss mistoqsija żgħira li diġaġit irsolvuta, ċoħ il-possibilità li inżidu l-iskadenza li illi, illi fija il-Parlamenti Nazjonali kun jistaw jesprimu ruħom minn 8 ġimgħa tal 12 ġimgħa. Dina se permetti li jkun hemm analiżi li sir analiżi iktar kompluta minn tal-Parlamenti Nazzjonali u dana jista jagħti iktar saħħa l-Unjoni Ewropea Jiena nishtiqnajt ngħid li trattat ma jinkludix din il-possibilità ma l-Kunsill u l-Istati membri approvaw unanimement din l-estensjoni. Għal-dastan din il-kwestjoni ġiġaġiet irsolvuta u fil-futur eh, dan għandu jiġi introdott fit-trattat. Grazzi, essa l-onorevoli Lopez Berej Bermejo. Grazzi, President. Kif intkom tafu, hemm ħafna numru kbir ta' Ewropej ma jafux illi illi l-Parlament ma jiktibx illi ġiet il hemm bżonn insibu mod li l-maġġoranza tkun tista' nittrasmetti illi ġiet. Barra minn hekk anki wara li wieħed jisma il-vuċi tal-Parlament u ma l-Istati membri li jridu japprovaw għal-liġi Ewropea. U bekk ikunu edin juru il-responsabilità konġunta u bekk il-nuqqas ta' Ehm, demokrazija suffiċenti u ma fil-ċentru ta' dibattitu politiku l-lum. is e sussidjarità e u proporzjonati huma importanti, huma bazi, però dawn il-prinċipju huma vagi wis eh, u jistaw jiġu interpretati skont ehm, minn persuna eh, skont il-persuna. Il-mira tal-Unjoni Europea differenti inti titkellem fuq is-sussidjarità b'mod illi l-parlamenti nazzjonali kienu jistgħu jitkellmu b'mod sovran fil-politika tagħhom. Imma meta eh, ikun hemm trojka, ikun hemm l-awtorità ta' trojka dawn il-prinċipji jintesew. U sfortunatament ikun hemm erożjoni tal- Eh, tal-dritt tal-liġi tal-komunità. Taċċetta mistoqsija minn signor Anderson Iva. Nishtiq nirringrazzjak tal-kontribuzzjoni tiegħek u nixtieq nistaqsik jekk taqbilx illi il-persuni issa eh, diżappuntati bil-proġett Ewropew mhux imħabba biss mitrojka u dak li għamlet il-ħsara kollha li għamlet imma fi il poplu Irlandiż imma anki eh, il-poter e għad fil-Kunsill u għandu jkun fidejn il-parlamenti il li aħna nirrappreżentaw il-poplu u mux bil-kummissjoni li miex eletta. Naqbel miak, Sinjura Anderson, fil-fatt ċittadini Ewropej ma verament diżappuntati bil-politiki illi jiġu adottati fil-Parlament kontra il-ħaddima. Grazzi għajt il-President. Andersen għal żewġ minuti. Grazzi. Dan il-rapport u importanti għal proporzjonalità u sussidjarjetà għal 2012-2013 fih proposti importanti li jimmutawlu l-Unjoni Ewropea federazzjoni eh, tajba biex il-sistemi jaħdmu tajjeb. Dan huwa importanti ħafna biex nkun nistgħu nsaħħu demokrazija fl-Unjoni Ewropea. Però sfortunatament hemm anki proposti ħsiena fih dan ir-rapport. Hemm wis eh, analiżi tal-impatt Mela ħan nitkellem fuq il-problemi ta' dan il-rapport. Il-evalwazzjonijiet tal-impatt mumiex affarijiet faċli jiġu prodotti ċifri, mux dejjem ikunu eh, korretti eh, dak li sej u jonf u l-kumpaniji meta nqablu għam affarijiet oħra eh, għal eh, leġislazzjoni ambientali u diffiċli ħafna li kunem li noħorġu bċifri eh, eh, affidabli li juru l-benefiċċji ta' proposta u bekk jista' jkun li jisir li jkun diffiċli ħafna li wieħed jaġixxi. Aħna għandna l-evalwazzjoni ta' impatt qabel waqt u wara il- e, xogħol leġislattiv. Dan huwa wis u bekk qed jipparalizza l Ewropea. Però ma affarijiet anki tajbin. Il-rapport ukoll jixtieq illi dawn il-kontrolli tas sussidjarjetà jaħdmu fil-prassi 15 mill-parlamenti Ewropej eh, nazzjonali tal-Unjoni Ewropea jużaw dan il-mekkanizmu. Naħseb li nistgħu ntejbu din is-sitwazzjoni biex il-kontrolli tas sussidjarjetà verament jaħdmu sew. Jiena naħseb illi Green Card fil-fatt hija idea tajba għax il-parlamenti nazzjonali kun jistgħu jagħmlu proposti u l kunsill kun jista' anki analizzhom. Jiena nittama illi ir-rapport li missa jkun aħjar minn dan. Issa is-sur Batten għal żewġ minuti. Grazzi. Dan rapport fuq sussidjarità u l-proporzjonalità eh, jieċita l artiklu 5 tat trattat li jitlob il-konsiderazzjoni jekk hekk neċessarja il-kompetenza l-analiżi tal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u hekk tistax isir fuq livell nazzjonali. Eh, fil-fatt jiena kuntent illi E, hemm xi liġijiet li jistgħu jsiru minn naħa tal-Istati Demokratiċi Nazzjonali mhux minn Ewropea. E, fuq sussidjarjetà forsi għandi tort, imma jidirli li meta kien qed jimxi qudiem it-Trattat l unjoni Ewropea si 25 sena ilu, kien hemm min qal li għandu jkun hemm premju. E, għal min jista jiddefinixxi sussidjarità u kif tistaħdem fil-prassi. U ħatma rebħu dan il-premju. Fuq il-proporzjonalità hija lura issa l-Unjoni Ewropea tikkontrolla l-iktar maġġoranza tal-politika nazjonali. E, e, anki fuq il e, um, fuq l-affarijiet domesti, affarijiet li nużaw fid-dar, affarijiet elettriċi, kull ma nużaw fid-dar jiġi jiġi kontrollat mill-Unjoni Ewropea il-riformi eh, ta', ta David Cameron jinkludju anki kwistjoni fuq il-karta, fuq il-yellow card, il-jem 15 eh, il-, -jem, il Eh, stat membru jista' jwaqfu eh, il-leġislazzjoni Ewropea. Dina diġà ġiet ridikolizzata minn William Hague meta kien Ministru tal-Affarijiet Ballanin. Eh, huwa tkellem kontra din l-idea u jekk intkom ma temlunix tistgħu taraw fuq YouTube u taraw illi David Cameron qed jitħaq ħdej William Hague u fil-fatt din hija waħda mill-politiċi. Intkom kollha Eh, smajtu fuq il-sussidjarieta u l-proporzjonalità, specialment issa meta nivvutaw fir-Renju Unit fuq il eh, fuq jekk iridux nitilqu mill-Unjoni Ewropea. Il-mistoqsija hija tridu teħxu fi-stat fi-stat demokratiku jew fi-stat non demokratiku. Grazie. Issa eh, is-sinjura Lebreton għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, President. Il-proċedura tal-Yellow Card hija il-mod ta' kif jużaw il-Parlamenti Nazzjonali biex jikontradixxu l-Kummissjoni, jobbligaw il-Kummissjoni biex jerġgħu jeżaminaw eh, liġi proposta meta din ma tintlaqax tajjeb mill-Parlamenti Nazzjonali. Dan il-Yellow Card darba irnexxilhom fil-2012 il-Kommissjoni kellhom jirtiraw dwar il-dritt tal-strikes. Eh, hemmhekk kienet irtirat il-Kommissjoni. Il-Kommissjoni qatt ma laqet, kienet arroganti għax qatt ma laqet dawn il-yellow cards. Il-Kommissjoni ma tirrispettax din il-proċedura mill-atti delegati ma ninsawhom xiġifieri dejjem eh, tirrikorri għal dawn l-atti delegati biex taddi liġijiet li trid kif ifakkar ukoll ir-rapport. Ir-rapport ifakkarhom dawn l-affarijiet. Imma jisemmi wkoll li l-Kummissjoni qed tagħmel sforz f'dan l-istudji tal-impact tal assessments pereżempju qed jisuġġerixxi li jkun hemm il-green card. Imma dawn l-affarijiet ma tantx se jimxu għax hemm bżonn soluzzjoni iktar radikali, iktar demokratika li rridu naħsbu fiha biex ikonna verament proċedura ta' em, red card biex dawn ikunu jistaw il-Parlamenti Nazzjonali opponu il-proposti għal regolamenti li jiġu minnaħa tal-Kommissjoni. Dan il-red card ikun jista jintuża mill-istati biex jiproteġi s-sovranità tiegħu u jkun l l-ewwel pass biex l-Unjoni Ewropea tiġi sostitwita minn l-Unjoni ta' Nazzjonijiet li jiena dejjem inħabba għalija. Grazzi. Minut 30 sekundi. Grazzi ħafna issa is-sur Sinadinos għal minuta nos. nofs. Grazzi ħafna sur President, innuqqas ta' fiduċja fil-Ewropa u l-Euroxaċitizmu għet wassal għal innuqqas ta' konformità mal-prinċipji ta' sussidjarjetà u il-proporzjonalità. Nastaw naraw il-Greċja bħala eżempju, il-nies tal-Greċja mhumiex għazzanin, però għandhom tmexxija ħażina minnaħa tal-politiċi u minnaħa tal-medja wkoll illi qed jgħaddu biżmin lin-nies b'memorandums u regoli illi suppost qed jiġu implementati għal benefiċċju tagħhom. Meta il-politiċi għandhom kontijiet tal-bank mimlijin f'postijiet oħra. Kien hemm eh, evasjoni tat-taxxa li qatt ma ġiet investigata. Mem lebda politiku li m'għandux jiekol jew ma jistax iħallas sal mediċina Kieku dawn il-politiki jirrespettaw dawn il-prinċipji, ikun tajb imma ejja nifqu bil-gideb irridu niformaw Ewropa tan-nies għandu jkun hemm ġustizzja permezz ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Grazzi. President, Sinjura Kummissarju, jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi tiegħi mill-kumitat tal votaw fuq dan ir-rapport u nirringrazzja li sur Kerim għal dan il-kompromess. Din hija kwistjoni importanti ħafna tax-xogħol tagħna fil-proċess leġislattiv tal-Unjoni Ewropea. Huwa importanti li l-Parlament Nazzjonali jkun jista' jiġi involut f'dan il-proċess dan huwa dinja għodda importanti meta din kwistjoni hija sensittiva ħafna fl-Unjoni Ewropea. Dan il prinċipju mhux biss l-unika mod kif il-parlamenti jistgħu jinfluenzaw il-proċess leġislattiv. Dawn huma responsabbli wkoll l-MPs huma responsabbli wkoll li jirrapportaw lura lejn il-parlamenti tagħhom. Irridu nagħtu ħajja vera li dawn il-prinċipji bħalissa għanna biskrutinju ma rridu morru li lien minnek, rridu nizguraw illi nistaw nimplementaw l-inizjattiva Ewropea li aħna responsabli għalija mhix bi strument sabiex niblokkaw l leġizlativa Ewropea. Naħseb li dan huwa kompromess tajjeb. Ikun tajjeb mod tajjeb kif nimxu l-qoddim fil-futur u qed ħares lejn per għalin proposti konkreti. Grazzi Issa sur koferat minuta nofs. Komissarju, inti taf il-prinċipi ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità ma' importanti ħafna u anki delikati ħafna. Mux, mux biex wieħed jużom imma biex ikunu bilanċati bejnietom kif qalu ħafna kollegi, pero xinu li mu riżultat illi joħroġ minn il-rapport li għedin diskutu, illi kull forma ulterjuri ta' kontroll li tiġi li jiġi introdott, paradossalment et inneħi trasparenza mill-proċessi u minna l-oħra edin jaqilbu uh, dak illi uh, suppost fl-opinjoni ta' għandu jkun pozitif li għatu iktar saħħa l-Unjoni eh, uh, Ewropea fil-fat edin natu l-ura responsabilità li miex noċessarja li l-Istati membri. U dana et ibedna eh, mill-mira mil tana pala ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U jina nishtiq anki nikommenta u koll fu aħna għanna u dimna soluzzjoni ipotetika illi kontra diskussjonijiet oħra illi qed jiġu diskussi f'dawn il-ġranet u anki għada ma jaqblux mal-ftejim interistituzjonali fuq regolamentazzjoni aħjar. U għanna u koll jimxu kontra u koll il-kompromessi illi se nivutaw fuq il-refit. Għal daqstant id-direzzjoni illi tiħdet hawnhekk hemm bżonn li titbiddel. Grazie. Vielen Dank. Eine Minute jetzt der Kollege Bernd Grazzi ħafna issa minuta għal kollega Bernd Luke. Fil-verità minuta u nofs il-President jgħid le għandi minuta. Sur President, nirringrazzja rapporter ta' xogħol eċċellenti, is-sussidjarjetà u l proporzjonalità huma prinċipju importanti tal-Unjoni Ewropea, però huwa importanti li dawn jiġu applikati mod tajjeb sabiex ix-xogħol leġislattiv pratiku ma jkunx miksu kontinwament għanna proposta ta' Komissjoni dwar is-sigurtà ta' depozitu Ewropew bħala tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja. Dan mhux se jidħol fis-seħ mhux se nużaw strutturi eżistenti ma jirrispettax ċertu tipi ta' banek u jinjora l-fatt illi l-assigurazzjoni ta' depozitu huwa fidejn l-istati membri. L-istati membri għandhom miżuri ekonomiċi differenti u jekk ikollna skema komuni dan ikun inċentiv għal riski sabiex jittieħdu mis-settur bankarju għalhekk ma naħsibx li dan huwa aċċettabbli. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li naqast il kumenti tiegħek mod spontanju. Issa, is-Sinjura Bilbaw Barandika. Sur President, is-sussidjarità u l-proporzjonalità huma il-prinċipji fundamentali għal unjoni Ewropea armonizzata. Però dan ifisser li xi reġjuni tal-Unjoni Ewropea ma jofrux biżejjed possibilitajiet Dan ma jfissirx illi reġunijiet se jagħmlu dan. Mingħajr sussidjarjetà ma nkunux nistgħu nindirizzaw kwistjonijiet li nistgħu nagħdu leġiżlazzjoni dwarhom. u għacċar li rridu nirranġaw din il-proċedura. Palma naraw fil-rapport, il-kontroll eżanta mux bizzejiet irridu analiżi esposta ta' kif ir-riformi tagħna jirrispettaw is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità jekk aħna ver nemnu f'Ewropa effettiva u l-koġġett ta' Unjoni irridu naħsbu dwar xi fissru dawn il-prinċipji. L-Unjoni għandha servi l-interess tal-membri tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa Laura Ferrara al minuta grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Biex naplikaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà eh, billi jiġi interpretat korrett, irridu namlu deċiżjonijiet li jkunu iktar viċin possibbli għal eh, ċittadini, dan importanti ħafna għal Movimentu 5 Stelle Eh, dana miex bazata fuq demokrazija diretta, pero il-prinċipju qed jiprova iqarrab il-ċittadini l-Unjoni Ewropea billi garantixxi eh, l-autorità tal-Istati membri. Aħna napprezzaw il-rapport għaliex eh, il-prinċipju qed jiġi analizzat. Aħna naplika, nesprimu anki eh, apprezzament għal paragrafu 29 u tkun ħaġa tajba kiku l-Komissjoni tissemplifika il- Eh, e talba ta' fondi tal-Unjoni Ewropea biex tkun iktar effiċenti u biex nevitaw li kunem korruzzjoni illi ħafna drabi nsibuha fil-proċeduri komplikati. U nixtieq koll li sir ċarezza fuq eh, eh, il-prinċipju rispetta għal prinċipju ta' sussidjarjetà f'ċerti trattati internazzjonali. Grazzi. Thank you very much. Um... It is helpful for everybody if you could slow down. Ikun tajja pal kulħadd jekk tistgħu titkellmu iktar bil-mod sabiex is-servizzi ta' interpretazzjoni jkunu aħjar. Issa għanemans żewġ minutu nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Xiftit ġranet biswar referendu Olandiż naraw illi żewġ terzi tal-popolazzjoni kienet kontra trattat ma' l-Ukrajina. Issa e nitkellmu dwar il-prinċipju ta' sussidjarità dan ifisser li l-Unjoni Ewropea xi trid tieqaf tespandi u tieħu tieħu kompiti illi ma jappartjenux lilha. Issa għanna test mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali imrassaqaw illi jgħid illi l-Unjoni Ewropea f'setturi li ma jgħawx taħt il-kompetenza tagħha tista' tadixxi biss meta dilazzjoni ma tistax issir b'mod suffiċenti fuq livell nazzjonali u reġjonali. U biss jekk l-anijiet jistgħu jintlaħqu aħjar fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jfisser ħafna affarijiet. Nistgħu nespandu, niċċentralizzaw fuq din il-bażi tista' tkompli tikkonċentra kompetenzi esklusivi fidejn l-Unjoni Ewropea il-prinċipju qed l sens tiegħu l-Unjoni Ewropea tat karta bajda sabiex tkun tista tifrex il-pjanijiet tagħha. Nistgħu biss nippravjenu dan kollu biss jekk nagħmlu referendu bħal rajna fl-Olanda Dan għajem l-nis kolla li jridu din it-tip tal-Ewropa, dan il-mod kif nġbru għam attenzjoni, jider illi kollox huwa permessi fl-Unjoni Ewropea u sussidjarjetà ma ċanda signifikat issa. Anamans, anzi Zabrovska minuta, grazzi Nixtieq nifraħ li Sur Karim attest li ressa u l-opinjonijiet raġunevoli tal-Parlament illi għandhom l-istess opinjoni tal-ċittadini illi il-politika għandha tiġi eqrab lejn iċ-ċittadun u jkun hemm aktar kontabilità tal-istituzzjonijiet Ewropej, però hemm punt importanti però nistgħu naraw li hemm problem. Irridu nistgħu ninjaraw kull riserva illi l-inizjativi ta' ċittadini u l-Parlament irressa il-rapport tal-Parlament jirrapprezenta xi ħaġa oħra ħafna huma miktubi b'mod illi juri li dak li minn kitab il-rapporti għatma sebew bis-sussidjarita u l-proporzjonalità jiena lek nisħas fuq il-parlament sabiex jara illi il dawn il-prinċipi jiġi rispettati għabba nivvotaw fil-parlament. Inkella il-proġett tal-Unjoni Ewropea se jkun wis formali u ħadd ma jkun interessat li jisma l-opinjoni ta' grazzi ħafna. Issa tlitt minut, anzi erba minutu nafsa. Grazzi, grazzi President. Jiena naħseb illi dibattitu fuq sussidjarjetà u proporzjonalità eh, fih wis euroxettiċi illi rakkontawna illi l-Europa ma tirrispettawx dan il-prinċipi, però fil-fatt meta naraw Eh, illi hemm eh, numru żgħir ħafna ta' ta', ta, ta yellow cards u Eh, fil-fat fl-aħħar ta' leġislazzjoni. Għax biex wieħed jibda eh, azzjoni ta' sussidjarjetà jrid wieħed juri. U dana juri li eh, dawn din hija kwistjoni rari ħafna. U jfisser anki li huwa diffiċli ħafna li wieħed juri li hemm noqqas ta' rispett tal-sussidjarjetà. Jiena naħseb illi fir-rapport hemm wis u qed nirriskjaw illi bekk inkunu qegħdin nissugraw illi nimxu kontra il-regolamentazzjoni aħjar u semplifikazzjoni fil-leġislazzjoni tagħna. Għastant jiena naħseb illi eh, hemm bżonn jiġu votati ċerti emendi. Nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq il-kwistjoni tal-green card dinja kwistjoni interessanti, però għadda tkun inkluża fit trattat għaliex għandu ikun marbut mal eh, eh, inizjativa legislativa minnaħa tal-Parlament Ewropew. Grazie. Grazzi għal minuta issa Marjas. Il-kompetenzi kollha li ma jeqgħux fidejn l-Unjoni Ewropea qegħdin fidejn l-Istati Membri u fidejn l-istati membri illi juru li huma kompetenti illi jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fuq il-livelli kollha, speċjalment fejn it-trattat jistabbilixxi azzjoni anki għal korpi tal-Unjoni Ewropea. Irridu jirrispettaw il-regoli ta' sussidjarità u l-proporzjonalità. Il-Komissjoni u t-Trojka fil-Greċja mod kostanti marru kontra dawn il-prinċipji għaliex adottaw ruoli illi ma jaqgħux fil-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea naqsu il-pensjonijiet, il-pagi, zidu il-taxxi bijew il-propieta pubblika. Jekk joġobkom if u tiksru trattati tal-Unjoni Ewropea, grazzi ħafna, erbemiltu nos. Um, Estara Sferagut. Grazzi, Sur President. Irrit nibda billi nifraħ lil-rapporter. Is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità huma vitali għall-Unjoni Ewropea u għall-politiki tagħha. Is-sussidjarjetà iġġib l-Unjoni Ewropea aktar qrib ċittadini u turi li l-Unjoni Ewropea hija kompetenti sabiex tagħmel leġiżlazzjonijiet. Fejn sol proporzjonalità kwalunkwe azzjoni tal-Unjoni Ewropea trid tirrispetti dawn il-prinċipji rridu niżguraw illi għandna effiċjenza u leġittimità politika meta nidu deċiżjonijiet wara trattat ta' Lisbona stabilixxejna serje ta' cards għal parlamenti nazzjonali sabiex noħolqu mekkaniżmi li kun li jippermettu skrutinju ta' tal-prinċipji ta' sudizjarieta u l-proporzjonalità. Però dawn il-mekkaniżmi għandhom bżonn ta' dal-kart, però għandhom ikunu aktar semplifikati irrid ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn amministrazzjoni Ewropea u nazzjonali sabiex nissaħħu dawn il-prinċipji. Issa, Elena Regner għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Kummissarju. Is-sussidjarjetà suppost għandha tkun eqreb lejn iċ-ċittadini aktar demokratika, aktar demokratika m'għandix tfisser illi il-leġizlaturi tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jaġixxu. Hemm ħafna nies illi bidrit jistaqsu kif taħdem l-Unjoni Ewropea mod demokratiku. Il-proċedura il hija komplikati żejjed imma dan ir-rapport jidher iktar komplikat għalija. Ħafna minn dawn jagħmlu il-proċess leġislattiv Ewropew aktar diffiċli. u il-kontroll tas sussidjarjetà jagħti il-parlamenti nazzjonali illi ipoġġu ostaklu illi ifixkel il-proċess demokratiku Ewropew. Ma nistax nipermettu dan. Il-livell proposta kontroll min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali mhux prattiku. dawn il-cards homor, hodor, u blu jistgħu jibblukkaw il-proposti kollha. Eja ħarsu lejn id-dialogu soċjali li nimplementaw il-miżuri proposti jista' jintuża bħala skuża sabiex indajfu l-imsiba soċjali fl-aħħar mill-aħħar. hemm ir-rapport ta' Kautman illi jipproponi aktar miżuri effettivi u bekk nirrispettaw aħjar is-sussidjarjetà u ninkludu l-imsiba soċjali. Issa erba minuti u nofs għal Kovzlovska Rajkjer. Grazzi ħafna nixtieq nifraħ li rapporter għal rapport eċċellenti illi isaħħaħ il-bżon li nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għanna bżon ta' aktar partiċipazzjoni minnaħat tal-Parlament Ewropew huwa il-prinċipju bażiku tad-demokrazija rridu nsaħħu l-għodot disponibbli għall istati membri li permezz tiegħu jistgħu ikunu ta' għajnuna dawn il cards jistew jgħinu sabiex iwaqfu leġislazzjoni iżda wkoll jikkontribwixxu u bekk nifmaħjar aħjar il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Naraw fejn huma il-limiti għall Parlament Ewropew u għal dawk nazzjonali. Għawek il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa fundamentali għad-demokrazija Ewropea dan għandu jisiru ukoll fuq livell nazzjonali. Dak li namlu fuq livell ta', Unjoni Ewropea huwa ta' volum miżjud. Huwa relevanti illi aħna ma ninsewx dwar dan il-prinċipju għax jekk inkisru dan il-prinċipju immur kontra il-fiduċja ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. U dan iwasal problemi, grazzi. Grazzi għal żewġ minuti Silvia Ivon Kaufman. Grazzi. Jiena naħseb li dawn l-aħħar sitt snin u row li s-sistema ta' sussidjarità ġiet ipprovata li taħdem tajjeb. L-istituzzjonijiet Ewropej taw ħafna attenzjoni il dan il-prinċipju u fl-istati membri tagħna l-parlamenti dejjem uraw li jistaw jirrispettaw il-kompetenza li natat li l-om. Araw il-rapport tal-Kozak, per eżempju, li jitkellem dwar dan. Sissa, kienem biss soċ yellow cards li ħarġu mill-Parlament Nazzjonali għal kommissjoni ġifir dan juri li s sistema qed taħdem tajjeb. Tajjeb li inkomplu nsaħħu għas-sistema. Jien interessat li namel hekk naħseb għandna nkunu lkoll interessati. Nixtieħ nisħaq fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija Unjoni Ewropea ta' sistemi em, differenti li komplikata u kol u iċ-ċittadini ma tantxu faċli għalihom li jifmu import, importanti li aħna nispjegaw fej qegħdin il-kompetenzi minnu responsabbli ta' xiex. Naraw li ma jkunx hemm konfużjoni fihom. Qed naraw pereżempju fl-Olanda l-populisti x'qed jiġri u x'qed jgħidu fuq l-Unjoni Ewropea irridu niskuraw għal daqstant li il-livelli differenti tal-Unjoni Ewropea ma, ma jkunux isom qed jiġildu kontra xulxin. Ma rridux nitkellmu fuq reġjuni tajbin jew xi Ewropa ħażina, il-prinċipju ta' sussidjarjetà irid jitħaddem ta' jintuża tajjeb. Ma jridx jintuża biex iddajjef l-Unjoni Ewropea, illum iktar minn qatt qabel huwa importanti għax l-idea Ewropea, il-mudell Ewropew irridu nsaħħuh anki mal-parlamenti nazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa Daniel Buda. Grazzi ħafna, President, Sinjuri, jena nixtieq nibda u nifraħ il-rapporter għal-bicċa xogħol tajba li jagħmel l-istituzzjoni Ewropej u l-parlamenti nazzjonali nazzjonale dar xi interessului ġeneral Issa iridu wkoll jadottaw ċertu leġislazzjoni biex jaraw li jkun hemm bilanċ bejn l-interessi tal-Unjoni Ewropea u anki l-interessi nazzjonali. Il-fatt li naraw dawn il-ridu niskuraw li ċ-ċittadini ġu rispettati f'dan kollu u l-tiġijiet tagħhom irtu kunem dispożizzjonijiet li jiżguraw li dawn iż-żewġ prinċipji dejjem jiġu konsidrati f'kull eh, moment tal-proċedura tal-leġiżlazzjoni biex ukoll ikun hemm soluzzjonijiet għal problemi dan iġib valur miżjut lil proċedura eh, leġislattiva għal kull leġislazzjoni fil-Unjoni Ewropea, l-Kommissjoni trid tara iktar bir-reqa kif jiġu rispettati dawn iż-żewġ prinċipji. Bżonn li dawn l-istudji tal-impatt iħarsu lejn il-bidu tal-proposti leġislattivi fi żmien meta jkunu jistgħu jiġu emendati u rridu nizguraw li ċittadini dejjem. Esta sur post bi sira minuta e u nofs. Grazie implementazzjoni. Ringrazzja il-rapporter tal dan il-rapport jiena kont responsabbli ta' trasposizjoni ta' dan kollu fil-pajjiżi ħabba direttivi u dokumenti kollha u aħna il-prinċipju ta' sussidjarità proporzjonalità fimnieħ u minn analizi u r-rapport ukoll li qegħdin niddiskutu illum qed naraw li sabiex aħna nevalwaw wieħed irid jara l-inizjattivi li joħorġu mill-kummissjoni. Il-kummissjoni, signora Kummissarju, hemm bżonn għal dawn iż-żewġ prinċipji tal-leġiżlazzjoni Ewropea hemm bżonn tevalwhom hemm bżonn din is-sitwazzjoni politika ta' hemm bżonn tiġi konsidrata huwa fl-interess ta' kulħadd li sabiex kol integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea, il-punt di vista tal-Parlamenti Nazzjonali dejjem jiġi konsidrat u jikkonsidrat aħjar. Il-Kummissjoni hemm bżonn tara li dan isir anki għal fl-2003 2013 rajna kienem dan, il-kartellu nisfar. In dem Verfahren ist der Kollege Viktor Negresko für ein. Issa naddu għal proċedura kax tiegħi. L-ewwel il-kellim u għal Negresku għal minuta. Il-prinċipju ta' sussidjarità proporzjonalità huwa importanti ħafna inħolqu propju biex n-garantixu bilanċ tal-setat u anki biex n nipprappreżentaw l-interessi lokali. Jiena ma naqbilx ma dak li għalli rapporter. L-Europa m'għandix tkun biss ġiet maħluqa biex iżom il-paċi, eh, biex għal regoli komuni, mobilità biex nżidu l-potenzjal tal-Europa. Il-rapporter għal li nix nibżaw, jena mandiġ ma nibżax mill-Europa, imma e nibżaw is illi rapporter għet jibża mill-Europa. Għawnek eh, nisimaw aħna il-ħna differenti jena napoġġa l-idea illi għandu jkunem espressjoni tal-puntu di vista lokali u reġjonali, però eh, eh, il-parlamenti nazjonali jistaw jitkelmu, però dan għandu jkun mux b b'messaċ populista, ma b-sistemi eh, regolamentati. Issa Jakobčić. Grazzi, President. Kol politika u anki l-politika tagħna illi tiġi adottata hawnhekk huma rifletti u jiflessi u jaffettwaw iċ-ċittadini, il-livell lokali, n-nis li jgħixu fejn reġuni u għal din raġuni il-politika kolla hija lokali, u għallek kiena nħoss li prinċipi ta' sussidjarità huwa importanti ħafna biex niżgiraw li l-Unjoni Ewropea tiġi mifhuma aħjar me ċittadini għaliex aħna ridu nammettu li aħna għandna problema ta' identità tal-policies Ewropej. Naturalment, hemm bżonn anki ta' policies fuq livell Ewropew. Imma dawn il-policies mbagħad Ewropej għandhom jiġu eh, tradotti u mmexxija fuq livell lokali. Bekk biss jkollna suċċess. Grazzi ħafna. U issa nisema minn il-Kummissjoni, Sinjura Jurova. Grazie, ħafna ta' dibattitu interessanti u għal mistoqsijiet u l-kommenti ta'kom fuq dan is-suġġett importanti ħafna. Jien nixtieq nuża l-opportunità biex nirrispondi għas sur post bixil l-eżempju tal-uffiċċju tal-prosekutur tal Ewropew. U biex jagħti eżempju fuq kif taħdem il-Kommissjoni attuali, intkom tafu illi il-proposta irċevit 11 il-yellow card mill-Parlamenti Nazjonali. u jiena diġa għati l-Kommissjoni diġa għamlet 270 zjarit fil-Parlamenti Nazjonali. Jiena inħoss illi kien neċessarju immur inżur il-Parlamenti Nazjonali u nispjega kif aħna bidilna l-proposta. minn struttura ċentralizzata għal struttura deċentralizzata u jiena nħoss li l-Parlamenti Nazzjonali raw li kif interesti għaj li nikonvinċihom li l-kwistjoni ta' sussidjarieta hawnhekk m'għadix teżisti. U dan huwa eżempju sempliċement ta' kif ta' kif jaħdem il-sistema tal-offiċu tal-prosekutur Ewropew. Jiena ħloqt Eh, modell li mhux qed se jkun in sostituzzjoni tal-prosekutur nazzjonali imma li saħħaħ il-prosekutur nazzjonali. U dan huwa eżempju ta' kif aħna nipprovaw intejbu l-komunikazzjoni lejn il-Parlamenti Nazzjonali u li in eh, inżommu l-komunikazzjoni. Nixtieq ngħid illi Il-Kommissjoni hija lesta li tkompli tiddiskuti magħkom fuq l-aspetti ta' sussidjarjetà u proporzjonalità fil-proposti li tressa il-Kommissjoni għal boħra nixtieq nirringrazzja l rapporteur u l-membri kollha involuti għal rapport ta' sew eċċellenti. Grazzi. Thank you very much, Commissioner. Grazzi, Signora Kommissarju, issa il-rapporter żewġ minuti, Sur Karim. Grazzi ħafna, Sur President. Nibda billi nirringrazzja l-Kommissjoni għal kontribut tagħhom illum. lum u eh, li eh, nirrikonoxxi l-appoċ qawwi li rċevejt minnant Franz Timmermans il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni jirriflettih dan Nirringrazzja l-kollegi kollha minnaħat kollha tal-Parlament li parteċipaw fid-dibattitu u tal-li u kummenti kostruttivi ħafna u naf li anki fejn hemm nuqqas taqbil bejnietna il-proposti tagħhom huma bbażati fuq sissien fejn huma qegħdin ires jagħmlu analiżi kritika imma pożittiva dwar kif nistgħu navanzaw. Nirringrazzja lill kollegi kollha għall parteċipazzjoni tagħhom. Zewġ punti li xtaqt insemmi l-ewwel net fuq il-red card dan għatma kien veto, il-proposta għatma kienet ta' veto u l-intenzjoni għatma kienet tali, mal-punt huwa dan illi jekk aħna jkonna l-miżuri l-oħrajn Eh, biex inres u l-Parlamenti Nazzjonali jeqreb it-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna qatt ma jkun hemm bżonn lill parlamenti Nazzjonali tagħna li kollhom jeżerċitaw ir-red card jew illi dana jiġi deskritt bħala veto. Fuq is-sussidjarjetà għal darbohra l-kollegi semmeħ dan il-punt irridu nevalwaw is-sussidjarjetà f'nofs il-perjodu anke fit-tmiemu imma dawk l-evalwazzjonijiet mhumiex vinkolanti jipprovdu kejl biex aħna niżguraw illi aħna ma nkunux tbedna tant mill-prinċipju ta' sussidjarjetà u li aħna nkun qegħdin nagħmlu xogħol fuq livell tagħna li mhux suppost qegħdin nagħmluh. Il-kollegi liberali semmew il-perjodu ta' tmin ġimgħat jiena naqbel magħhom li l-estensjoni tal-iskadenza attwali għal preżentazzjoni tal-opinjonijiet fuq is-sussidjarjetà għandu jkun inkluż fit-trattati meta dawn jiġu aġġornati. Mbagħad fl-aħarnet mill-lemin estrem ta' dan il-Parlament kien hemm ħafna kommenti kienu interessanti għalija eh, b'mod partikolari mir-rappreżentanti tal-UKIP li mhumiex qegħdin hawn bħalissa li qalu għajmu ħafna punti imma meta tkellmu fuq il-punti tekniċi għamlu biss tnejn u um kienu marru zmerċ fuq iż-żewġ punti ir-red card hu la yellow card u jiena ċerta illi il-poplu tar-Renju Unit se jurihom red card dal-waqt u illi minn naħseb illi l-izbalji jisir dak li jridu joħorġu mill-Unjoni Ewropea ma 17%. Vielen Dank. Grazzi ħafna.